tati fil-laqa li mis u musa se jkunem lebda kummenti u li jekk ma jkunem lebda kummenti allura mbagħad eh, dawn jiġu